li u għal qalbi. Illum disa persuni fl-Indonezja qegħdin jistennew li jinqatlu persuni minn nazzjonalitajiet differenti Franċiżi, Awstraljani u oħrajn. Sal-ħarifa ta' l-2013 l-Indonezja kellha moratorju fuq il-pena tal-mewt, iżda però dan il-moratorju iżda twaqqaf. Il-President mhux qed jaċċetta il-talbi tal-mafra. L-Unjoni Ewropea tirrifjuta u tikkundanna din il-prinċipju tal-pina tal-mewt. Għal snin twal aħna ħdimna bisħieħ biex madwar id-dinja nippruvaw neliminaw din dan it-tip ta' kasti krudili. Jiena nixtieq nappella lill president tal-Indonezja biex jirrevoka dawn il-pini tal-mewt u jerġa' idaħħal dan il-moratorju biex darba l dejjem ineħħi il-pena tal-mewt.